l-Onorevoli Niedermayer. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eh, ħafna mill-ħidma tiegħi kienet bħala eh, persuna li taħdem fil-Bank Ċentrali. Kellna mexxejja tajbin bħal pereżempju s-Sur Trixew, s-Sur Draghi, u għana zommu l-istandardoli. Intqal il-Bank Ċentrali inbidel fl-aħħar deċenju u allura nbidlet ukoll ir-rwol tal-ħatra. Minflok noqogħdu nħarsu lejn l-ekonomisti jew il-bankers ċentrali qed inħarsu wkoll lejn nies li għandhom sfond ekonomiku b'saħħtu però għandhom għarfien ukoll mis-settur finanzjarju. Minn dan il-lat, is-Sinjura Lagarde hija biċċa xogħol eh, persuna eċċellenti u għandha l-appoġġ kollu tiegħi. Dan ġie appoġġjat ukoll mill-Lekon sar ftit ta' ġranet ilu u jien kont il-President ta' dan il-Kumitat li sar. Però għandna riskju qudiemna jidhirli li ħafna ministri politiċi jemnu li ċertu illi ċertu politika maġika eh, hemm bżonna għal din ir-riforma imma mhux hekk. Jiena nemmen li Christine Lagarde qiegħda fil-pożizzjoni tajba biex turi l-importanza ta' Eh, eh, politiki oħra mhux biss tal-politika monetarja u naħseb illi hi se tkun qed tisma' dak li jridu jgħidu iċ-ċittadini u aħna l-Parlament. Grazzi issa l-Onorevoli Mavrides. Grazzi ħafna, Signor President. Aw qiegħed jgħid il-kellim, <clears throat> għan infoka fuq żewġ aspetti. Nirreferu għal ġejjini u għal kompetizzjoni ġusta. L-Unjoni Bankarja b'garanzija Ewropea tad depositi mhux dovuta għal raġunijiet teknika hija riżultat ta' pożizzjoni politika ta' ċerta stati membri. Għalhekk eh, għandna situazzjoni li għandna huwa Unjoni Bankarja mingħajr ma hemm ħarsin komuni tad depositi Mhux qed nitkellem dwar ħaġa teknika, ninsisti dawk li ġew affettwati li żjed mill-kriżi bankarji ah, aċċettaw iż-żewġ pilastru tal-Unjoni Bankarju Ekonomiku u l-konsekwenza li jumkin seri ħafna. Il-prattika bankarja li rnexxilhom ah, ikampaw fi li l-Bank ċentrali eh, li ikonna l-Bank ċentrali iżjed enerġetiku, iżjed attiv. Għal minuta u nofs. Is-Sinjura Jon Kotin Iva, grazzi signora President kollegi. Il-politika tal-ġejjini tal icb ma tantx nistgħu aħna eh, konna edejat preġudikati għax għada ma, ma ġietx konfermata Sinjura Lagarde bħala il-mexxejja ta' dan il-bank se jkun hemm il-gvernaturi 25 sitta membri tal-direttorat tal-ICB u 19 eh, il-gvernaturi tal-Banek Ċentrali ġifieri d deċiżjoni se tkun għada tal-kulleġġ il-Kumitat ikon tagħna meta ġiet il-taqamana kelmet fuq tlet punti. L-ewwel net qalet li rridu nirrispettaw ir-regoli tal-ICB. Qalet ukoll li i se tadatta ruha għat-tibdil kollu li għandna ta' sitwazzjoni permezz ta' li tkun pragmatika anke kif qal Sur Verber Eh, li ninkludu is-soċjetà ċivili iż-żgħażagħ qalet ukoll li l-offol ta' xogħol tagħha fl Sibi se jkun eh, eh, kollox għandu xaqsam ma' tibdil fil-klima għallek b'dan il-mod li sen, verament timxi biex tnaqqas ġifiri l-effett tal-multinazzjonali fuq il-klima et nġis li għamlu. Dawn huma sfidi fuq eh, għal-żona tal-Euro. Veru palissa da auto interess li sibi. Imma dan ukoll jippermetti l-ċittadini biex ikollhom ċertu vantaġġi biex ikollhom proprjetà tagħhom. Il-kumpaniji jkunu jistgħu wkoll jinvestu u joħolqu postijiet tax-xogħol. Għalhekk ejja nkunu pożittivi kollegi, imma nkunu wkoll irridu nippruvaw affarijiet ġodda għax eh, sinjura l-għagħad se tkun pragmatika u hekk biss tista' teleb l sfida li għandu l-isfidi li għandu quddimu l-Bank Ċentrali Ewropew fl-interess ekonomiku, soċjali u eh, ambjentali tal-dinja tagħna u għall-kumpaniji tagħna. Grazzi. Grazzi kollegi jina nishtiq eh, nkun ġusta ma' kulħadd għalhekk ngħidilkom fiex wasaltu fil-ħin. Is-sur urta sunna. Grazie għafra President, bil-Germania eh, ripreċessjoni, il-kapacità ta' Brexit ebes, gwerra kommerċali li wieħed jitlob il-Bank Centrali Ewropej li jżid l-interessi u il-politika konvenzjonali tkun ħaġa suicida u ma jaqbilx mal-mandat tagħhom. Il-politika trid tkompli, eh, ovvjament veta jikkompensa l-aspetti negativi, il-prazzijiet tal-propieta u l-jien. Dawn eh, u man affarijiet li ma jaffavorixux il ġdil kontra l-glina, ma il-mizuri tal-Bank Ċentrali għandhom jiġu kompensati politika fiskali, dawk li għandhom jistawis eh, jonfqu għandhom jonfqu eh, u fil-dom provin fuq il-normi fiskali. Naħseb li ħaġa li talbu il-Konsil Fiskali anki sur Rankling li e, regolamenti għandhom jiġu mibdula biex kun hemm reviżjoni tal e, regolament fiskali kif, kif il-Komissjoni li diħla ġiġa ddekjarat. Grazzi. One minute, Mr. Rinaldi. Sur Rinaldi għal minuta Iva, grazzi, Signora President, jina xtaqt biss eh, nqis dan li ġej. Fil-snin li għaddew, il-xol kollu tal-monetarju tal-ICB dejjem fallit għal raġuni sempliċi għax qatmar nexxielu jitrasferxu likwidità l-ekonomija ta' veru. L-imprenditori fl-Ewropa ma, benefikawx mill-likwidità għolja li kien hemm. Anki, per eżempju, Kib il-quantitative easing, per eżempju, ma kollox ġew fix xej. L-aċċess għal likwidità hija importanti. Sinjura Lagat flikon il-laqa ma kienx ta' ma ma nexxilix tagħti risposta tajba għal din il-problema. Ovvjament eh, li sibi mhux qed taħdem għal kulħadd fl-Ewropa. Aħna il-vot tagħna mhux se jkun favur din in-nomina. Grazzi. Thank you. Grazzi, minuta u nofs. Is-Sur Van Overtfeld. Grazzi, Signora President, kollegi. Signora Lagarde, se tasal li sebi fi żmien kritiku. Raġuni hija għax il-ġimgħa l-oħra nhar il-ħamis aħna fl-isibi rajna affarijiet ta' barra minn hawn iktar minn 50% votaw kontra il-politika ta' Draghi. Il-membri tal-Kumitat kienu dawn tal-direttorat tas Sur Draghi stess affarijiet li qatt ma rajnihom. Ġifieri Sinjura f'din il-klima, il sitwazzjoni tal-Euro hija taf li l-affarijiet mhux sejrin tajbin. L-Unjoni Bankarja tal-Swieq tal-Kapitali għadhom ma l-estajnijomx. U kol, ħaġa importanti ħafna hija li l-isi Libi u Signora Lagarde għandhom realizzaw li hemm bżonn iktar spjegazzjonijiet tal-effetti negattivi tal-politika li issa illa maħna li ġiet ukoll intensifikata l-ħamis li għadda iġifir il fatt li hemm nuqqas ta' stabilità finanzjarja. Din hija xi ħaġa reali il-banek, il-kumpanniji ta' assikurazzjoni mhux dejjem ma jkunux jistgħu jirrispettaw il ehm, ir-regoli mħabba dawn l-affarijiet u effett negattiv ieħor huwa l-attak li qed naraw għal tfaddil ta' ċittadin, tfaddil ġifiri meta wieħed iqisu li jkun baxx dan kollu e, wieħed irid e, żommu qudiem għajneh. Iva, is-sur e, Guxmaw, grazzi. Iva, aħna nixtiequ li natu vot pożittiv għal din in-nomina. Se ngħidu iva għal dawn il-linji ta' politika eh, ta' xokk biex inwaqfu l-austerità. Il-politika tal-budget ukoll kienet kontroproduttiva bżonn inwaqfuha. Dawk li kienu jikratikaw eh, din it-tip ta' politika issa jridu jibdlu l-affarijiet u eh, ukoll jaraw li jrid ikun hemm politika monetarja Christine Lagarde u kol trid tara kif il-finanzi pubbliċi jiġu ikun hemm fiq tagħhom. Grazzi.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 jiena ekonomista Ungeris u Belġjan nista' ngħid li monita unika ma tistax taħdem ma jkollikx unjoni fiskali li dan ifisser li jkun hemm la lat politika eh, ta' xogħol u anki soċjali li taħdem fit. L-Unjoni Ewropea u żona tal-Euro qed naraw issa fiha li hemm ħafna differenzi eh, migrazzjoni tal-massa eh, għat oli fost iż-żazax. Jekk l-Unjoni Ewropea u l-ICB ma jihdux sib dawn id-differenzi kbar, se jkun hemm iktar problemi soċjali, iktar dejn, iktar eh, nuqqas ta' stabilità. U l-austerità se ġib ukoll magħha eh, sentimenti li jmorru kontra l-Unjoni Ewropea kif eh, se jaġixxi l-ECB minħabba dan id-diżastru soċjali anki biex innaqsu il-wage gap bejn il-periferija il-pajjiżi iktar fqar u l-pajjiżi ta' qabel u ta' issa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Karas. Grazzi, Signori President. Viċi President, meta diskutejna, ħafna minna diġa diskutaw ma' Signora Lagarde fil-snin li, li għaddew u anki fil-Kumitat ikon, hija jiena naħseb li hija il-persuna l-iktar adattata li għandna bżonna għal dan ix-xogħol biex ikonna Bank Ċentrali Ewropew indipendenti għal politika monetarja indipendenti. Għandna bżonn persuni bħala indipendenti ma b'ħafna esperjenza li jkunu u kol preparati komunikaw, li jkunu u kol jafu id-dinja fuq livell internazzjonali, li jistaw iwaslu il-messaċ, li jkunu iktar responsabli imħabba l-konsekwenzi. Għanna bżon persuna li ta' li hija kredibbli, li hija persważa ta' dak li qed tgħid, general manager għandna bżonn għal Eh, għal-finanzi tal-dinja kollha għaż-żona tal-Euro. Illum aħna diġà edna politika monetarja li, li tista' jkollha suċċess ma tistax uħu post il-fat li kunem um, Capital Markets Union. Din mhux ħaġa minn flok oħra L-affarijiet mhux daqshekk sempliċi rridu narawhom. Ma nistawx dejjem aħna maqdru ir-rati tal-imax baxxi u mbagħad ma, ma nidħlux għar-riformi, ejja nagħmlu l-homework tagħna sew. Is-Sinjura Lalu kal-minuta. President, kollegi, jina l-ewwel mandat tiegħi bħala deputat u jina wkoll sorpriża li Sinjura Lagat laqqas biss qedaw tismana meta qed niddiskutu lila. <laughs> Jiena verament sorpriża bil-fatt li mhux qedaw il-sinjura Lagard il-taqet mana u eh, kienet interessanti l-laqa imma jina għandi xi tħassib Kieku verament rridu jkollna politika monetarja ġeneruża ma jistax ikun li din kun ibbażata fuq l-ispekulazzjoni biex nevitaw bekk kriżi finanzjarja anki tal-banek. Imma fuq dan kollu m'għandniex garanzija u, u punt ħorija kif qed nimmaniġġjaw il-kriżi. Tmin snin huma twal il-kriżi tal-banek eh, għada magħna u hi ma brillax meta kienet l-IMF meta kien hemm il-kriżi tal-banek pereżempju fil-Greċja. U ma nafux kif tista' twaqqaf xi kriżi u kif se timmaniġġja kriżi li għandha tiġi magħna. Grazzi. Is-sur Pixxilaru. Thank you, uh, Madam President. I will speak in Romanian Ħan nitkellem bil-Rumen. l-elezzjoni tal-president tal-ICB mhux biss bidla fil-persuna imma jtina ċans li nbiddu l-affarijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-settur sistema monetarja finanzjarja hemm bżonn tkun trasparenti li twassal għal fatt li ċittadini jafdaw aħjar li ma tittollerax il-korruzzjoni l-ħasil tal-flus sistema li toffri viżjoni ġdida di titkellem ukoll fuq id-diġitali, il-protezzjoni tal-ambjent fost l-oħrajn. Għandna bżonn ukoll pjantazzjoni konkret sabiex inkunu nistgħu nifinanzjaw l-SMEs kif inhu xieraq. Anki jekk illum nafu li ħafna mill-entrepreneur huma skoraġiti fl-istati membri kważi kollha. Hemm bżonn ngħinu dawk il-pajjiżi li mhumiex issa parti mill-żona tal-Euro sabiex u jkonna konverġenza ta' veru. Fir-Rumanija, per eżempju, din lajnuna għal riformi li tant hemm bżonnhom hemm bżonn nagħmluhom. Dan li għandha tagħmel is-Sinjura Lagard u dak li għandna bżonn li tagħmel. Grazzi. Is-Surja Kijunos. Grazzi, Sinjura Dombrovski, kollegi. L-industrija ta' finanzjarju għal wol distabilizzanza għal għal ta' snin u fil-politika finanzjari se nibza li eh, Signora Legart ma tifimx eżattament dak l-implikazzjonijiet kollha. Hemm leverage massiv, eh, self la razan fil-mortgages specialment u self bil-munita barranija specialment munita Svizzera eh, qed passal għal abbuż mill-konsumatur u grisi globali. Xiftit mill-riski li qed joħorġu ġas għamilt referenza li jom imma referenza għal riski ġodda, specialment bil-cryptocurrencies u oħrajn, kriptokaranzis li mumiex kriptokaranzis, nafs, Naħseb li s-sinjuna eh, legar tifhem dawk li wieħed jawguralom li jamlu xol sew u li sibi u supervizuri finanzjari oħra u l-Parlament għandhom nippruvaw nevitaw il-kriżi globali u nħarsu l-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, żewġ minuta, żewġ minuti l-Onorevoli Beck. Signora President, l-lum eh, ħaxiġ maħtura il-Signora Lagarde u fil-kumitat mistax ilu qalet li mill-ICB mill-2010 ma ħaleb da każ tal-Trattat Ewropej f'ħafna każi. Skont is-Sinjura Lagarde jista' jkun hemm transgressjonijiet fl-interess pubbliku din biżżejjed biex jagħmel li s-Sinjura Lagarde hija li persuna fil-politika li żiet onesta Dragavelli eh, għamil iżjed flus u kisar iżjed liġijiet minn min ħadd, minn kwalunkwe persuna. Madana kolli l-Unjoni Ewropea kibret inqas eh, qabel ma pija ta' dinja parti minn Ġapan u żona euro eh, kabret inqas mill-pija tal-Ewropa l-espropriazzjoni ta' draghi minn eh, dawk eh, li għandhom il-flus fil germania eh, kienet enormi. Dan għed fisser li dawk li ġemmaw il-flus mux għed ikollom għacċess għal jom. U kull ma għamel huwa jagħmel dawk il-ħbib tiegħu onja. U issa ħajkunem doza doppja l-euro mill-2010 ila f'kura intensiva u l-fatt li issa eh, hija għadek eh, tal-morfina ma dan il-ħat. u naħseb il pazjent mux ħajasal. Is-Sinjura Legard hija onesta għax għarfet li qed ikun hemm għasta attenzjoni li jistat ta' dritt, mux l-interess publiku, li jisibi għet jissoċalizza l-spejjes ta' politika ta' gvern irresponsabli u eh, eh, reba għal-flus tal-naħab settur privat. Għal-minuta, l-onorevoli Jurissa. Grazie ħafna. Signora President. Politika monetarja liberali ma taċċiex motivazzjoni li l-gvernijiet biex jimplementaw riforma neċessarja. Jekk ma jkunniex fl sb ambjent ekonomiku u fejem kronizm għali fej n-nis mm, li jaħdmu ma jitħassux, jew inkella ambjent li ma tippermettix l-investiment għandna bżonn il kolna kuraġġ li nirranġaw dal-affarijiet. Aħna bħala nis fil-politika ma nix niddependu fuq xi ħadd biex jagħmilha jagħmel xogħol tagħna fil-livell makroekonomiku. Aħna ma nistgħux niddependu fuq politika monetarja biex dana. Elementi negattivi tal-politika eh, monetarja għax jimmina eh, dawk li ġemmaw u zomb, kumpanija zombies u proġetti zombies. U ħannaraw kemm huma bizmin naraw kemm hu perikoluż da kollu li si bi tkun ħafna ħjar jekk tkun iżjed trasparenta, trasparenti u tagħti iżjed informazzjoni lil korti eh, Ewropea ta' awdituri biex biex tkun tista' tagħmel cost benefit tal-politika tagħhom minn istituzzjonijiet indipendenti. Tħassib li huwa wara tibdil fit-tmexxija tal-ICB li ICB mhux ħajbiddel il-komportament u jiena ħanivvota ehm, forma adekwata. E abbiamo provato con tutte le nostre forze a trovare anche. L'onorevole Peticini, aħna provajna naraw jekk kif nistgħu nappoġġaw ma nistgħux naraw nistgħu nappoġġaw. Eh, signora Lagarde hija responsabbli għal żiedet il-dejn pubbliku fil- unjoni Ewropea u għamlet dan biex issalva ċerta banek Franċiżi u Ġermaniżi. Rajna wkoll mhux biżida fil-dejn pubbliku imma ġustifikazzjoni Eh, eh, ta' politika ta' austerità li kemm referenza Mr. Don Broski. Tnaqqis fil-pagi, tnaqqis fil-pensjonijiet, eh, ridistribuzzjoni enormi fejn dawk l-onja saru zjet onja u dawk li huma foqra saru zjet foqra. Aħna qed naraw li l-affarijiet bidlu imma tuwa tartu wisq. Manna fid, f-Sinjora Legard, fiduċja f-Sinjora Legard. Eh, Nanna bżonna raw tibdil un bat nitkellmu. Eh, Sur Garcia Margallo, għal-minuta. Mikro. Sorry, the microphone. Mikrofonu. Sorry, just one moment, your microphone. mikrofonu <laughs> I'm trying to, to close it. Now? Grazie, Presidente, Grazie, President. Jena konvent li l-Konsil għazel il-Signora Lagarde għax dezzjeta persuna li t tixbaħ l dragi li s-saw s-sibu fis-seq għax jena ħajt nħu għost għax minar eh, dragi ma kienx għonna soluzzjoni. Probabilment, et nħu għost u kollax probabilment għedin eh, rib krizi oħra. L-esperti għet jajdu li maċħat kun kriżi ta' demanda bħalma ġara fil-każ ta' Lehman Brothers imma ta' offerta nħabba raġunijiet ġeopolitiċi. ABFI, Amerika, Brexit, Ċina u Iran. Dawn huma tip ta' fatturi li ħaj jistgħu wattlu tkissir tal-katina ta' produzzjoni u jkun hemm konsekwenzi qbjeta u risposta tkun politika monetarja li Draghi u Lagarde qed jipproponi. Politika tal-budget li palma, specialment tal-pajjiżi bħal-Ġermanja fejn għandhom eh, surplus manna bżonn ukoll li l-Parlament għandu jkun preżenti f'da kollox. Grazzi. Thank you, one minute. Grazie ħafna. Nonnevel Schuster. Grazie ħafna l-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew qed tiġi kritikata eżiet u iżjed. Rati ta' max negattivi għal dawk li għandhom eh, ftit flus. U dawn huma riski li qegħdin dejqu l-opinjoni pubblika, ħasbu l-opinjoni pubblika. Signora Ligard qalet li ħad kompli l-politika ta' emaxijiet baxxi, naħseb li ħaġa tajba. Zidiet fil-rati ta' emax jew politika monetarja iżjed eh, ibsa ma tkunx ħadu tajba l-ekonomija. U naħseb li dan twassal reċessjoni. Imma s signora Legard qalet li l-Bank Ċentrali nifissu nifsu ma jistax eh, jappoġġa l-ekonomija waħdu. U jżomm il-politika monetarja dak l-għanna bżonn huwa politika ta' espansjonista fiskali u tal-budget għanna bżon zieda fil-investimenti mux biex nappoġġaw l-ekonomija, imma anke biex nifacċaw l-sfidi ta' tranzizjoni tal-klima. Grazie ħafna. Naddissa għall-Onorevoli Eroglu. L-Zona Eura Eh, eh, ila ħafna żmien bimaxijiet inqas mill-inflazzjoni u l-kriżi tal-banek waslet għal naqis matul għaxar snin. Aħna qed naraw eh, maxijiet negattivi. U ċerta stati membri sejrin tajjeb imma għax jieħdu l-opportunitajiet li għandhom. L-CB ħamlet referenza għal periklu li hemm li naraw situazzjoni fej il-ġenerazzjoni tiegħi u l-ġenerazzjoni ta' wara ma jkunux f'pożizzjoni li jipprovdu għal meta tkun anzjana. Għanna bżonn nħarsu lejn l-investiment, rajna l-kriżi ekonomika ta' qabel fil-Greċja u fl-Ispanja li kellha politika ta' max negattiv Huwa importanti li niżguraw li t-tmexxija ġdida tħares lejn l-Stati membri biex tiżgura li huma eh, eh, jimxu fi triq kontrollata. L-Onorevoli Bardella. Grazie ħafna, Signora President. Signora Lagarde għallet li meta tkun presidenti Li Sibi se tkun iktar trasparenti u iktar ċessibna ċittadini. Il-rwol tal sibi ehm, kien li biex jifhem li ċittadini mhux biss jifhem biss l-swieq. Mela, wara d diskors kollu xorta qed naraw li e, eh, laqqas biss indenjat ruha tiġi tiltaqa ma' dawk li ġew ehm, rappreżentanti ta' ċittadini, ġifieri l-affarijiet ma tantx qed jibdew tajjeb il-politika monetarja u finanzjarja eh, mlaqas fi Franza għatma eh, kienu faċli i kienet taħdem għal eh, kumpanija ta' avukati, kumpanija kbira ta' avukati fl-Amerika u fi Franza l-affarijiet ma, kienux qed jimxu kif nimmaġinaw. Issa, qed nitkellmu Eh, naraw li senjura Laga dejjem tiddefendi s-suq um, eh, anglosassmanu iktar minn kollox għaxi l-iktar li taf dan is-suq. Nixtieq ngħid li l-popli tal-Ewropa u kol jafu x'inhuma l-problemi tal-monita unika u anki il-fatt li l-purchasing power tagħhom huwa f'qada imwera l-ġlida kontra l-inflazzjoni hija l-ossessjoni ta' din sa' sinjura Lagarde. Tgħid li trid tara kif sesep il-kaptu tal qat aħna għanna mistoqsijiet demokratiċi li rridu nsaqsu li sinjura Lagarde u verament qed nindeploraw aħna il-fatt li ma ġiex tiltaqa' magħna tirrispondi l-mistoqsijiet dan huwa affront tal-poplu tal-Ewropa. Grazzi. Onorevoli Sinċiċ għal minuta. Grazzi ħafna. Illum qed nitkellmu dwar l-istabbiliment finanzjarju tal-Ewropa. L-aħħar darba tkellimna dwar l-istabbiliment politiku. Ma x-sens tagħmel jekk is sinjor Allegat mhux qed hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar l-ħatra li importanti fl-Unjoni Ewropea l-kap tal-ECB ma mhux qed hawnhekk. Imma jiena nixtieq nagħmilha mis-mistoqsija li kont għamilt lil Van Ewropa ħad tkun kapaċi Eh, il-kriżi li jmiss fil-bonds tal-banek. Aħna rajnija bħala kap tal-MF, rajnija bħala kap ta' Trojka, rajna l li għamlet il-Greċja u rajna kif eh, il-flus tan-nies naqsu il-pensjonijiet naqsu mediċini ma jistawx jottienu eh, medicini u f'din iż-żona euro, żona euro tal-, tal, tal tal-infern timbuttaw il-Kroazja fija. Għanna bżon tranzizjoni għal ehm, politika ħodor u dan hija motivata mill-sistema finanzjarju u biex ikonna tranzizjoni klimatika għanna bżon tranzizjoni ehm, finanzjarja. Mhix l-Sinjura Lagarde persuna ġrida bideja ġodda, business as usual. Mela naddu issa l-onevri jori. Grazie għafna, jenna r-reprezentat ċittadini ta' pajis l-Ungerija li għada miex membru ta' zona euro. Għanna l-intenzjoni li naqdu imma meta nkunu lesti. Aħna qegħdin eh, l-ekonomija qed tissaħħaħ u l ungerija l-Ungerija għandha l-ikbar rata ta' tkabbir 5.2% eh, li hija eh, erba' darbiet iżjed mill medja. U l-effett qed ikollu impatt fuq iċ-ċittadini ġenerali. Nixtieq nsaqsi il-President li jmista li sibi li segwi politiki monetarji li tieħu nota tal-interessi ta' dawk il-pajjiżi li huma fl-Eurozona u dawk li huma barra għadmir mandomx jikunem eh, għal bimpat nevaħti fuq dawk li mumiex edin fl Il-President il ġdijt għandu jihu nota li dan il-budget mandux jiġi finanzjat eh, fuq daw għakosta eh, dawk il-pajjiżi qegħdin barra. Għaxi situazzjoni sitwazzjoni qed jitbidlu, grazzi. For one minute. L-Onorevoli Belka għal minuta. Il-President tal-ICB huwa wkoll il-caretaker tal-Ewropa. Imma Sur Draghi hekk kien ukoll. L-aktar qass importanti li l-Unjoni Ewropea ħolqot kien dan hemm bżonn politika importanti, però l-uro L-euro huwa wkoll privileġġ hija t-tieni munita globali. L-istati membri ta' l-euro m'għandhomx għalfejn kwetaw fi żmien il-kriżi. U laqqas għandhom jużaw ir-riservi tagħhom fi żminijiet ta' kriżi dawn huma żewġ benefiċċji. Jiena żgur li Christine Lagarde se tkun eċċellenti fil-pożizzjoni tagħha anki f'pajjiżi li mhumiex parti mill-ewro, bħal pereżempju l-Polonja. Jiena nifirħilha u inti għal appoġġ tiegħi. Grazzi l-Onorevoli Harder għal minuta. Grazzi ħafna, President. L-ICB kellu żmien terribli taħt Draghi ħafna flus marru l-spekulaturi għad detriment ta' min kien qiegħed fadal, Laqas fadal rati ta' interessi u ħafna drabi il-pis kollu mar fuq ċittadini tagħna. Din kienet dil terribli. U issa qed naraw nies jappoġġaw għad il-biċċa xogħol ukoll. Din tinkludi l-Merkel pereżempju. Issa, ħajkonna nsofru xi 8 snin oħra l-istess ħaġa. Ekonomija mhux sostenibbli issa xi ħaġa stupida. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq xi ħadd illi mhux qed jeskludi rati ta' interessi negattivi. Irridu nindirizzaw ukoll dan l-10 fil-mija tal-assi. Kif suġġeriti Sinjora Lagarde. Grazzi. Grazzi Sinjora President. Tejt l-Onorevoli Hajder, aħna napoġġaw is-Sinjura Lagarde u nistennew illi se tappoġġa l-ekonomija Grega. Dak li qalet lil ekon dwar eh, it tnaqqis ta' surplus fl-ekonomija Griega kienet xi ħaġa pożittiva ħafna dan se jkompli jżid l-ekonomija tagħna. Aħna qed nistennew li Sinjura Lagarde se tgħinha nindirizzaw in-non performing loans. Nittamaw li se tagħmel hekk. Is-Sinjura Lagarde tista' tagħmel ħafna għall-ekonomija Griega. Nistennew ukoll mis-Sinjura Lagarde illi il-programm QE jitkompla biex niksbu din il-ħaġa il-bonds tal-gvern iridu jingħataw valur aħjar dan ikun pożittiv għal żona euro. Issa l-onorevoli Silva Pereira. Signora Christine. Nirringrazzjak, Signora President. Signora Christine Lagarde, ovvjament, hija kwalifikata, hija għandha l-esperjenza u eh, tista tkun eh, il-President il ġita li sibi aħna se nivotaw favorija għax hija se tkompli bil-politika monetarja ta' Mario Draghi. Aħna għandna bżonn li l-xaħat li jirbaħ ir-resistenza, jeliba r-resistenza. Meta nisimaw li bżonn iktar tkabbir din ħaġa tajba. U se tkun ukoll alleata tal-Parlament Ewropew biex insaħħu il-politika monetarja u eh, il-governanza finanzjarja tal-Ewropa. Għalhekk aħna tlabna il-Sinjura Lagarde palas il-Grupp Soċjalisti biex tirrispetta dawn it-tlet punti li għandni kemm semmejt. Grazzi ħafna, is-Sunjur Sant tal-Minuta. Another voice in support of the nomination of Madame Lagarde. Din kienet dan tiegħi huwa vuċi oħra favur eh, is-Sinjura Lagarde għalkemm eh, jiena naqbel eh, li hemm bżonn politika foskali biex jikber l-ewro għax inkella Sinjura Lagarde kollha biċċa xogħol impossibbli. Ma nistgħux inwieġbu għall l-isfida jekk mhux se nindirizzaw l-impjiegi, però Xi kultant eh, li sibi jinsa xi ħaġa meta jagħmel deċiżjoni, jiġifieri il-banek iż-żar eh, fi żoni euro ħafna drabi daw qegħdin fl-istati iż-żar. Hemm swieq nix illi għandhom interessi baxxi ħafna dan jinfluwenza wkoll l-SMEs. Dawn il-banek qed jiġu mobbija piżijiet minħabba regolamenti indaqs għal kulħadd qed isiru inqas profittabbli u din mhix problema żgħira. And my apologies to our next speaker, my Issa il-kollega Fitzgerald, skużani għax libtlek <laughs> il-post. Eh, suppost inti tkellimt qabel l-Onorevoli Sant. Grazzi, Signora President, jiena nixtieq nilqa l-ħatra tas-Sinjura Lagarde għall-ECB. Bil-ħatra tagħha issa għandna żewġ nisa imexxu l-ikbar istituzzjonijiet fl-Ewropa, il-Kummissjoni u l icb Din hija sfida li indirizzajnija tajba, però fadal aktar sfidi wkoll. Is-Sinjura Lagarde għamlet punt importanti ħafna l icb irrid jispjega lilu nnifsu ċ ċittadini mhux l-iswieq biss. Din hija xi ħaġa importanti għall icb li aħna nisimgħu iċ-ċittadini tagħna. Il-fiduċja fl-istituzzjonijiet min naħa taċ ċittadini kienet anqas minn 50% f'dawn l-aħħar snin. Fl-Irlanda, il-popolazzjoni tagħna marret eh, għaddiet minn problemi kbar u għatfadal fadal ħafna kwistjonijiet jiġu solvuti. Is-sistema bankarja tagħna hija kkonċentrata ħafna ma tantx għandha kompetizzjoni u aħna għandna wkoll l-isfida ta' Brexit. Jiena nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lis sinjura Lagarde għall għajnuna li tat lill-Irlanda waqt il-snin ibsin tal-kriżi finanzjarja. Grazzi ħafna issa għall minuta u nofs is-Sinjura Delange. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb illi il-pożizzjonijiet eh, varji li kellna fid-dibattitu juru żewġ affarijiet, jiġifieri li hija sfida kbira għas-Sinjura Lagarde. Satax il stat membru fil żona Ewro u 27 fl-Unjoni kollha huma diverġenti, però jien naħseb li għandha soluzzjoni tajba għal dan kollu. Issa, aħna ddeċidejna wkoll b'mod xieraq li jkollna ECB indipendenti illi ma jkunx influenzat mill-politika eh, partiġana. Kien hemm infaddal għax-xoħija tiegħu ġie affettwat ħażin. kis sinjura Lagarde qalet li se tagħti e, attenzjoni il din il-biċċa xogħol minħabba riżultat tal-politika li għandna. Draghi għamil ħafna għall banek imma mhux għal e, fondi ta' pensjonijiet u dan huwa l-punti għaj rridu natu każ il-fondi ta' pensjonijiet għaliex Il-mod ta' kif qed ngħixu fl-Ewropa bħalissa jfisser li ħafna minna jkollhom djun ukoll u nispiċċaw inħallu iż-żgħażagħ tagħna bid-djun. Ġifieri sena għamlu daw in-nies li ifadlu. Issa naddu għal-proċedura tal-KHDI u nirringrazzjakom tal-li se tippruvaw taħdmu bil-proċess ġdid li għaddottajna. Mela, għanna seba kellima u se jibda l-ewwel kellim. Għat n nieuwe ECB-voorzitter voeren. ECB e Il-politika ġdida tal-irridu naraw se tkun għax seba snin ilu li sibi e ikkontribwixxa għal mod ta' kif aħna eh, għamilna tajjeb imħabba l-kriżi finanzjara fl-Ewropa nafu kem kienem flejjes gbar li eh, eh, marru biex jgħinu li l-istati li kienu edin ibatu l-konsekwenzi tal-krizi. Em, biz em eh, kienem ħafna flus u em, rati ta' li li maġ baqaw baxxi ħafna dawk li ilhom ifadlu ħajjithom kollha jaraw flushom li ma jkunu jiswaw xejn Nafu kol li hemm ċertu pajjiżi li dejjem opponow din, din il-politika bħall Olanda, per eżempju, sa naraw is-Sinjura e Lagarde kif se tkompli tagħmel dan ix-xogħol. Mela, mela, kien hemm żewġ persuni oħra fil-lista u nalaqgħu il-lista Sur Marquez. Thank you, Madam President. Grazie, Signora President kontra l-pożizzjoni ta' ċertu membri ta' dan il-Parlament aħna nikkonsidraw li huwa ta' importanza kbira l fatt li sinjura Lagarde qalet illi se tkompli l-politika monetarja ta' bħalissa ta' l-ECB. Jiġifieri l-istrumenti mhux tradizzjonali ġew adottati fl-aħħar snin anki sal-ġimgħa li għaddiet. Din il-politika salvat l ewro u ma nistgħux imorru lura fl-avventura Jiġifieri aħna toġobna n-nominazzjoni tas Sinjura Lagarde, però ma nafx jekk eh, il lub tal-monetarizmu ux qed jigdmu ċertu gruppi lil ta' dan il-Parlament Ewropew, pereżempju il-grupp tal-PPE. Irridu iva politika monetarja attiva bħalma kellna fl-2014, però bħala bħalma qalet il-kandidat tal-ICP, il-politika fiskali wkoll trid tagħmel xi ħaġa, pajjiżi b'surpluses makroekonomiċi rridu jagħmlu aktar lejliet il-possibilità ta' stagnazzjoni tal-politika Ewropea ekonomika. Però rridu wkoll ikollna politika e, Unjoni Monetarja. Skużani, naqtalek il-mikrofonu għax minuta għandek fil-kenċ tiegħi. Mela, naħseb mhux qed jaħdim li l mikrofon jgħid il-kelim issa ok. Mela, sinjuri, bażikament il-politika responsabbli għandha tispiċċa. L-euro hija importanti m'hemmx alternattiva għaliha. Is-Sinjura Lagarde M'għandix kompli bil-politika tas Sur Draghi. Qed jinfaqgħu ħafna bżieżaq u dan kollu se jmur għand il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Jidher li Sinjura Lagal se tkompli bil-politika ta' Draghi, però għandna nużaw l-opportunità tagħna biex ikollna pol ġdid, ġestjoni ġdida tal icb u għandna nimxu lilin mill-politika finanzjarja ta' bħalissa għanna nsaħħu l min faddal unsibu bilanċ tajjeb fis situazzjoni o FMI, a Comissão Europeia, constituíram a Troika, que interveio em Portugal na It-Trojka eh, interveniet fil-Portugal, fil-Greċja u fil irlanda Is-Sinjura Lagat kienet tiddefendi il-politika ta' austerità il-ġifiri trojka U rajna x'effetti soċjali ekonomiċi kien hemm. Dan ġab diżastru u għalhekk sinjura eh, lagat skużat ruha imma imma bidliet il-konvinzjonijiet tagħha, hekk għadha taħsiba. U il-Kummissjoni wkoll kienet ħarġet xi teddid imma jibqa' tkompli tgħid li r-rati tal-imax mhux se jinbidlu u għalhekk aħna qed naraw li soċjalisti ta' din il-Kamra se qegħdin xorta jappoġġjaw din il-kandidatura ta' Sinjura Lagarde. Qed naraw li l-istess istrumenti se jintużaw u s-salarji u anki il-pensjonijiet kif se jiġu aġġustati Il-kellim jiġi muqqaf mill-president li tiskuża ruħa, imma qed iżomm mal-ħin. Qed tipprova nkun ġustam għakulħat, kulħadd. Issa tafu il minuta għandna għal għaj u il-kellim li mizgur mhux se jiddiżappuntani l-euro hija munita b'saħħitha li tintuża minn 300 u 30 miljun ċittadin fit 19 il pajjiż tkopri 16.5% tal-GDP u 30% tal-kummerċ globali. Barra Ewrop saħtu għandna bżonn ukoll riforma strutturali f'pajjiżi li se jassiguraw politika soċjali u ekonomika b'saħħitha u jagħtu aktar stabilità minn qed jgħix pajjiżi individwali. Għandna bżonn sistemi bankarji solidi li ma jsofrux mid-djun u E, banek ħżina li rajna fil-krizi. DCB ura rwol tiegħu fil-Greċja u fl-Irlanda biex isolvu l-krizi u żgur li se jkompli jagħmlu hekk anke fil-futur, anke fil-każ ta' krizi. il sinjura Lagarde hija politiku brava ħafna u se tirċievi l-vot il-lum. Grazzi ħafna, is-Sur Bergvist.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

u nuri e, li l-grupp tagħna verament madde pa' Sinjura Lagard il-fatt li laqgħat biss tilta' għamil e, maħna kienet tagħmel l-istess saġir dan meta kienet fil-IMF imma li sibi hawnhekk hemm bżonn isaħħaħ il-proċess demokratiku aħna ma nistawx nivvotaw favur Lagat fil-grupp tagħna fil-gwe għax aħna kontra kontra il-mod ta' kif hija mexxiet l-IMF. Per eżempju, eh, dak li ġara fil-Greċja, kien il-reċessjoni eh, marret tal-lar, il-qat u kol, komplajola, aħna rridu politika pozittiva. U apparti il-linji ta' politika tal-ICB, issa wasalna fi żmien fejn l-istati membri jistaw wkoll jattwaw ehm, politika finanzjarja iktar mifruxa minuta għal kellim li miss. Grazzi, Senjura President. Jiena naqbel eh, mal-ħatra ta' Sinjura Lagat fl-ICB għax hija persuna b'ħafna ħafna esperjenza hija wkoll taf eh, il-politika u trid li l-Unjoni Monetarja tispiċċa. U il-politika monetarja i trid tispjega lin-nies liċ-ċittadini u hekk għandu jkun in-nies għandhom ikunu jafu xi jfissru dawn il-linji ta' politika. Il-Repubblika Ċeka ma tużax il-euro imma din hija munita stabbli u tajba u tajjeb li l politika fiskali għandu e, kompli jgħin it-kabbir imma hemm bżonn li s-sistema tkun stabbli Ġifiri sistema li użat li sibi fil-passat eh, anki jekk kien hemm miżuri mhux konvenzjonali l-istabilità dejjem kienet hemm. U nispera u naħseb li eh, ma' Sinjura Lagarde l-istabilità se tkompli jiena qed nara li għandha wkoll appoġġ ta' ħafna nies. Sinjura Grappini, Iva, grazzi, Sinjura President. Kummissarju kollegi, ovvjament l Sibi huwa importanti għall-iżvilupp ekonomiku u anki għall-istabilità tal-munita. Is-Sinjura Lagarde għandha l-esperjenza, għandha l ekspertiż u uritna li hija kompetenti li tidderiġi dan il-bank. Għaw min kritika li sibi għall-linji ta' politika tagħha li ħaddan dan il-bank Jiena naqbel li Sinjura Lagat se jkollha tiffaċċja sfidi ġodda. Pajjiżi mhux parti miż-żona tal juro imma xorta. Qiegħed fit-tieni post għal dak li huwa tkabir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea huwa minnu wkoll li jista' jkun hemm kriżi ekonomika fil-futur. Ma nridux aħna niddividu l-Ewropa fil-Ewropa eh, dik li huma membri tal-Eurozone u dawk li mhumiex. Irridu wkoll ma ninsewx ma rridux ninsew l-SMEs u l rati ta', ta interess li hija qisha qed tivfavorixxi sul Dombrovskis kif qed tara l-kollegi qed jidħlu jiġifieri trid naħseb tajja ftit biex nisimgħu. Iva, Sinjura President, Onorevoli Membri, kif tafu il-Kummissjoni mandax taqsam xejn fil-ħatra tal-pożizzjoni tal-President tal icb Imma, ovvjament, il-proċess aħna l-inna jinteressana mux ftit u dejjem nisimaw dak li għandkom xtejdu fuq il-politika eh, tal-mikroekonomija. Il-Kunsil innomina persuna li għandha l-kapiċtajiet, persuna li tista tmexxi il-Bank Ċentrali Ewropew u anki l-fatt li hija mara. Sur Kummissarju, qed nara li qed jonqoslok ir-rispett hawnhekk il-fatt li hawn l-istorbju. Kollegi, qegħdin sibu postkom Ek nitlobkom tamlu dan eh, fiskiet għax qed jitkellem il-kummissarju u nitlob kummissarju li jersa lejn il-mikrofon. Iva, Sinjura eh, President, Iva, il-President il-ġdid tal-ICB għanda sfidi ġodda, ġifiri b'mod immedjat u anki fuq medda twartila ta' żmien fil-immedjat jekk ikun hemm eh, bżonn intervent tal-ICB biex jeleb il-slowdown hemm bżonn eh, jekk il-problemi tal-passat nistawx nitalmu bihom permezz ta' riformi strutturali u anki politika ta' taxxa fiskali. Skużani, sur kummissarju jerġa' toqqaf mill-President. Kollegi, ma nista' ma rridx noqgħod jiena najjat ngħidilkom u nara mhux qed iġibruħu sow imma nitlobkom il-kollegi fuq il-lemin tiegħi Skużawni. Jien mhux noqgħod ngħidilkom order order għax jiena mhux edaw fil-House of Commons, anke kieku nixtieq imma nitlobkom tsibu postkom fis-skiet għax il-Kummissarju Dombrovski qed jipprova jirribatti u jagħlaq id debattitu Jien mhux se nkompli jekk ma jkunx perfekt. Joġobkom. fis kollegi. Sorry, I think we just just wait. This is just not. Aħjar nistennaw għax eh, is-sitwazzjoni mhix ideali. Dan kollu jkun benefiċjali għal funzjonament ta' żona euro sabiex nagħmlu aktar reżiljenti u u bekk inkoblu b'ħidma tajba. Tkellimna dwar il-kandidatura ta' Christine Lagarde l-Parlament jaqbel magħna fuq l-evalwazzjoni tagħna. Nispera li nkomplu bil-kooperazzjoni eċċellenti fost it-tliet istituzzjonijiet b'rispett għal ruoli taħt il-presidenza tal-ICB ta' Christine Lagarde. Grazzi ħafna, grazzi Viċi President tal-Paċenzja wkoll dan id-dibattitu issa nagħlaq u ngħaddu għal votazzjoni. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Signori, ser inkomplu, però qabel ma ngħaddu għal votazzjonijiet għandi żewġ avviżi. L-ewwel nett mal-gruppi politiċi u wara e, tibdiliet adottati il bieraħ fl-aġenda, il-President jipproponi illi Is-seduta ta' wara nofsinhar ta' nhar l-erba tiġi estiża għad-disa ta' flaxija. Sabiex inkunu nistgħu indaħlu l punti kollha. Hemm xi oġġezzjonijiet? Ma jidhirx li huwa l-każ mela din il-bidla ġiet approvata. It-tieni avviż. L-awtoritajiet kompetenti fl-Italja informawna illi s-sur Nikola Danti